El señor presidente. Se reanuda la sesión. Mela, nerġaw niftħu is-seduta, kieġobkom sibu postkom. Il-dokumenti tal-laqa preċedenti edin u dimkom jek mawx kommenti naprovaw dawn id-dokumenti. Issa għanna dibattitu konġunt fuq il-politika ta' komuni ta' difiża u sigurta għanna diskussjoni mal viċi President tal-Komissjoni Ewropea, l-Komissarju Oli, eh, Komissarju Eshten, se nitkellmu dwar l-impatt tal-kriżi fuq is-settur tad-difiża dan huwa dibattitu konġunt allura l-ewwel nibdew bil-kummenti tas-Sinjura Ashton tal-Baronessa Ashton. Grazzi ħafna Sur President u permettu li nibda billi nirringrazzja is-Sur Lisek għar-rapport tiegħu bħalma qed il-bieraħ meta rajtu jiena niġi mill-Aġenzija tad-Difiża Ewropea fejn huma wkoll xtaqu li nesprimi r-ringrazzjament tiegħi għax-xogħol li wettaq Sur Lisek. Sur President mem lebda dibattitu dwar CFSP eh, għal din is-sena nistgħu ninjuraw il-kriżi finanzjarja li waslet għal tnaqis fil-fondi għal defiża fl-Unjoni Ewropea. Bekk eh, eh, bdejna naraw kif nistgħu nippuljaw l-armati tagħna u l-armamenti tagħna u eh, kif nistgħu naqsu l ispejs tal-armamenti u proġetti oħra. Iżda biex l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar u timxi iktar l qudiem irridu nirrispondu għal teddit tal-lum, kriżi minn cyber threats u dawk tas sigurtà u oħrajn. Uridu nuru kol responsabiltajiet globali waqt li qed nuru kol il-valur veru tal-flus tagħna biex nuru dal-valur għanna bżon il-CFSP Action biex ikolla strateġiji ċari approċ komprensiv tassew u li kollu il abiltajiet ċari ħafna bħalma diġant għal eh, fil-Kunsil fl-ewwel ta' Diċembru. Il-limiti tal-budget eh, wasluna u kolla l-aktar kollaborazzjoni jekk ix tal- eh, li nużaw il- armamenti komuni tagħna minħabba xi konflitti jew diżastri jew rispons għall-għajnuna. Bażikament il-messaġġ huwa ċar li nagħmlu iktar binqas. Ġi aċċettat eh, seħħa tiegħi biex insaħħu l-kooperazzjoni bejnietna u nikkomplementaw u mhux nagħmlu xogħol doppju flimkien u grazzi għal eh, xol tal-ħidma eh, esterna aħna qed insaħħu mhux nikkompetu flimkien. Fil-laqa tagħna fl-ewwel ta' Diċembru wkoll ftemna li l-Unjoni Ewropea trid tittejjeb l-operat tagħha billi tidentifika aktar il-bżonnijiet u taġġixxi b'objettivi ċari u exit strategies ċari ħafna. Il-Parlament Ewropew, eh, flimkien mal gvernijiet u parlamenti Ewropej, għandu rwol importanti sabiex ikun hemm eh, demokrazija fih dan il-politika tad difiża u sigurtà bħalma u rejt ukoll fir-rigward tal-impenti f'dan il-qafas. Sur President nixtieq nitkellem dwar il-kisbiet li ksibna wkoll din is-sena. Fil-livell ta' strutturi aħna stabbilixxejna servizz estern u issa eh, huwa għandu lodda biex kun jista' jaġixxi f'każ ta' bżonn. Meta tniet eh, f'Jannar tal-2010 kellna rispons qawwi u ħriġna bil-platform, crisis platform, pjattaformi oħra li jindirizzaw problemi ta' krizi eh, bħalma kienem, per eżempju, fil-Libja u l-Horn of Africa. Dawn l-istrutturi huma ċentrali għal kapaċità tagħna biex nżommu eh, u jiġu rapportat kollox għandi. Aħna tibna wkoll il-kapaċità ta' twissija minn qabel u l- grupp tal-prevenzjoni u għet naraw kif nistaw insaħħu l-esperienza, l-arfin eh, tal-dan eh, is-settur. Dan grazzi għal rizorsi li diġa għedin prezenti jemmek u nużaw l-effiċjenza u l-flessibilità tagħhom u mhux eh, nippruvaw infittxu xi soluzzjonijiet għoljin oħrajn. Su President aħna qed inbidlu approċ komprensiv, fazzjoni komprensiva u nemmen li servizz estern huwa il-post fi nistgħu nagħmlu dan. Nistgħu naqdu flimkien, nistgħu naqdu l-għodda kollha Ewropej u nkopru il-prevenzjoni eh, u rezoluzzjoni tal-konflitti. U dan namluħ eh, fil per eżempju Horn of Africa u fil-pajzi eh, fil-nofsinhar Uħu qed jgħidu l-hemm xi tip ta' fatig fuq il-CFSP, iżda kien hemm riżultati konkreti din is-sena. U kien hemm konklużjoni tal-Kunsill li ħarsu l qudiem sew. Il-konklużjoni ta' ta' 30 ta' Novembru l-Steering Board tal-Aġenziji uh, wera l-impenn tal-numru ta' proġetti importanti uh, Posta minnom rajnjon ftiħin ta' krizi dan huwa posta biex nuru il-kizbit tagħna fir-rebbija li ġejja. Anka fis-summit NATO Chicago fejn jiena se nkun preżenti fih ukoll. Palma ġindikat indikat ukoll mill-membru fir-rapport ta' Sur Lizek, m'hemm l-ebda alternativa milli kooperazzjoni. Kooperazzjoni nazzjonali trid issir ir-regola u mhux l-eċċezzjoni sabiex nipreservaw niżviluppaw il-kapaċitajiet tad-difiża Ewropea jina naqbel ma dak li għal surlizek illi il-pooling u sharing u importanti ħafna eh, sabiex il-budget eh, cuts nkunu nistaw nil-qawal jom u bħala persona li tmexxi CFSB na se nagħmel dak kollu li nista' biex ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-istati membri u nsaħħaħ il-kompetittività u l-effiċjenza fuq livell eh, eh, nazzjonali eh, internazzjonali fuq CFSB tal-Unjoni Ewropea. Hemm il-parametri wkoll għall aktar ħidma kemm min-naħa tal-hardware għal kapaċitajiet tagħna, kif ukoll is-software kif nistgħu nippjanaw nagħmlu l-operazzjonijiet u naħdmu flimkien mal-sieħba tagħna. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-ewwel ta' Diċembru qablu fuq dawn il-konklużjonijiet li għamilt jiena. U l-inizjattivi bħal Weimar eh, Initiative eh, daw eh, taw impetus akbar f'dana kollu. Jiena kuntenta wkoll li qed insibu mod kif nistgħu nimxu aktar il qudiem fil-operazzjonijiet ta' CFSP. Jiena nibda l-pjanijiet tal-operazzjonijiet tas settur tal-operazzjonijiet fil-Horn of Africa qabel eh, l-Kunsil tal-Affarijiet Barranin f'Jannar. Dan se jippermettinu biex nittestjaw l-odda biex insaħħu l-sinerġiji ċivili u militari sabiex nkunu nistgħu nieħdu lezzjonijiet minn dawn ukoll. Jiena nemmen li ksibna ħafna progress blajnuna u bil-ħidma komuni tagħna fis-settur tal-sigurtà u difiża il-ħidma man-NATO huwa importanti ħafna dan huwa miktub fil-Trattat tal-Lisbona li huwa l-ewwel trattat li jirreferi propju fuq hekk. U l-istrumenti jistgħu jkunu maquda flimkien mar rwol tan-NATO għad-difiża. Iż-żewġ organizzazzjonijiet jistgħu isaħħu l-ħidma tagħhom flimkien. Jina ħdimt ħafna sabiex ikonna relazzjoni tajba mal-Segretarju Ġenerali Rasmussen sabiex nkunu nistgħu naħdmu mal-NATO aktar fil-viċin sabiex nżommu u koll ehm, l-objettivi għal organizzazzjonijiet bejn l-organizzazzjonijiet, ikonna relazzjoni aħjar. Il-Libja u koll u rrit bitċar dil-bżon għalek u ħdimna fl-imkien u aħna grati ta' dawk il-persuni li kienu fuq il-post. Nirringrazzja dawk il-persuni eh, li kienu qed jużaw il-pooling u sharing u smart defense u koll u ksibna livell eccezjonali ta' kooperazzjoni. Nazzjonijiet Uniti jibqaw eh, sieħba mm, importanti ħafna u naraw dan fil-ħidma kien fl-Afganistan, Somalia, Kosovo, Libja u grazzi għad dialogu strateġiku tagħna. Jina personalment ukoll tħal l sigurtà u difiża mal-partner strateġiċi tagħna U ovvjament dan inkludi ehm, eh, l-ħidma fil-Horn of Africa u Libja. Firmajt ukoll ftehim ehm, fuq il-qafas mal istati Uniti eh, f'Ġunju fuq missjonijiet ta' CSDP dwar missjonijiet ċivili u kien hemm 60 Amerikan li kienu qed jaħdmu taħt il-kontroll tal-Unjoni Ewropea fil-Kosovo u l-Afganistan. Jiena wkoll nixtieq aktar kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi differenti, inklużi il-kontributuri u l-ġirien kemm fil-nofsinhar kif ukoll fil-fant. Jiena naħseb li irridu nimxu il-qoddim kemm nistgħu. Irridu norbtu aktar il-prevenzjoni għal konflitt, rezoluzzjonijiet u attivitajiet oħra biex inneħu l-konflitt. Il-CFDP għandu rwol vitali eh, marbut mal-organizzazzjoni tal-kriminalità fostom ma' trafikar ta' droga, tal-bnedmin u tal-armi. Dan eh, eh, huwa marbut mal-konflitt kollu eh, għaliex wassal għal teddit ta' sigurta' u dan għandu jkun kombinazzjoni tal-odda tal-Unjoni Ewropea għal strategija koerenti li hija essenzjali. Iridu noqogħdu attenti ħafna biex nisforzaw il-ġenerazzjonijiet u il-kapaċitajiet tagħhom. Il-Konsill ħa l-isforzi biex indirizza eh, l-isfida għal dawn il-punti eh, kolla eh, bżonjużi fil-proposta tiegħi dan fil-fatt fl-ewwel nofs eh, għandu jkun fil-ewwel nofs tal-2012. Hemm bżonn il-pooling u sharing mhux biss bħala restringiment iżda dan ifisser l-effettività Eh, ta' din il-ħidma trid tkun imtejba. Irridu nsaħħu wkoll l-effettività tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet. L-UE trid taġixxi grazzi għal missjonijiet tal-CSDP għal eh, operazzjonijiet b'valur miżjud biex ikonna objettivi ċari u exit strategies li se jiprovdu u jissostjenu r riżultati wkoll. Sakemm nistgħu eh, natu u niprovdu dawn il-missjonijiet eżistenti, jina l li nimxu l-qudiem għal missjonijiet ġodda tal-CSDP, Propjan fostom ehm, f'postijiet bħal per eżempju Sahel jew il-Libja li huma importanti għal l sigurta Ewropea. Il-CSDP jista' jkun eh, effettiv u ambizzjuż u ejja nħallu hekk. Dan ifisser li l-budget ukoll irid jirrispondi għall aspetti finanzjari tal-ġenerazzjoni tal-futur. Parlament Ewropew, l-appoġġ tal-Parlament Ewropew kien essenzjali ħafna f'dawn l-aħħar xhur nixtieq nieħu din eh, l-opportunità biex eh, nesprimi l-gratitudni u nirringrazzjakom ta' din il-ħidma. U nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-appoġġ ta' fuq il-ħidma ta' CSDP biex nerġa' eh, nikkonferma l-impentje għal CSDP bħala parti integrali u indispensabbli eh, fl-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u bħalma bdejt nixtieq għal nir nirringrazzja l sur Lizek għal-rapport tiegħu. Grazzi ħafna. Grazie, signor Ashton. Tiene la palabra ora por 4 minutos il signor Li. Grazzi ħafna sa l-erba minuti għanna l-sur Lizak, il-rapporter. Sur President, Komissarju Oli, Signori, Grazzi ħafna ta' dawn il-klim ta' sew sbieħ eh, għal-rapporti. Jina xtaqt nisħaq biss li dan huwa riżultat tal-xogħol tal-ħidma komuni tagħna mhux ix-xogħol tiegħi biss iżda dak tal-bosta membri minn dan il-Kumitat ta' Sigurtà u Difiża. U x-shadow rapporters ukoll li eh, ħadd tas-sew gost naħdem magħhom nixtieq nirringrazzjahom il-kol għall-kooperazzjoni tagħhom. Jiena kont kuntent ħafna li nisma' illi inti, signora Kommissarju Moli, u rappresentanti tal-Kunsill ukoll u rejtu il-fema għal problemi u l-bżonnijiet u għal dak kollu li huwa marbut mal-CSDP. Din hija sfida kbira għalina u nittama li l-rappresentant Antoli eh, tara fil-fatt li fil-kumitat tal-sforz hemm ħafna kumitat tal-afet eh, hemm ħafna appoġġ ukoll min-naħa tal-istati membri sabiex intejbu l-effiċjenza tagħna fis-sigurtà u d-difiża u l-operazzjonijiet marbuta magħha. Jina nittama li kulħadd sema dak li għal Robert Gates, segretarju tal-Istat tal-Difiża, Fil-bidu huwa kien kritikat iżda bosta politiċi Ewropej u eh, uffiċjali Ewropej iddeċidew sfortunatament li u kellu raġun. Allura hemm sfida kbira li qed niffaċċjaw brabta mar-riforma tal-politika komuni ta' sigurtà u difiża u l-kooperazzjoni tajba tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Speċjalment l-UE għandha tiffoka fuq is-sinerġiji illi jottimizzaw l-objettivi tal-Istati membri. Kriżi finanzjarja hija xi ħaġa globali u laqtet is-settur tad-difiża wkoll. Hemm tendenza komuni li jitnaqsu jitnaqas l-infiq fuq difiża fl-Istati membri li ovvjament hija suġġett ta' tħassib tagħna tal-lum huwa vera li jekk inżommu dawn eh, din is-sitwazzjoni fuq id-difiża fejn hemm pressjoni soċjali mhijiex xi ħaġa faċli nagħmluha, iżda personalment jiena tal-opinjoni li anka f'żminijiet daqstan diffiċli għal finanzi Ewropej dan il-budget eh, irridu nagħtuh l-importanza mixtieqa u Hemm numru ta' punti kif nistgħu nottimizzaw dawn il-riżorsi anka jekk huma iżgħar mill dawk ta' passat eh, biex dawn il-fondi jistgħu jintnefqu b'mod aħjar. U bħalma qalet rappreżentant Tolli diġà huwa vera li l-idea tal-pooling u sharing tal-funzjonijiet u r-rizorsi hija xi ħaġa ta' bil-fors. Di setejna minn naqsu l-ispejjeż tagħna u malajr kemm jista' jkun rridu nidentifikaw l-aktar proġetti strateġiċi u importanti. Bla dubi ta' xejda għandhom jiffukaw fuq trasport strateġiku, eh, appoċ strateġiku, eh, supervizjoni marittima, protezzjoni kontra l-użu ta' armamenti bioloġiċi u kemm kimiċi. Allura hemm bosta setturi fejn il-pooling u x-sharing jista' jkun implementat mod effiċjenti u ma nistawx ma natux bizzet importanza fuq l-Aġenzija tad difiża eh, li għandha tidentifika kif għandna nikkoordinaw bl-aħjar mod eh, li pjanar fl-Ewropa. Kwistjoni importanti oħra li jien sajti il-problema ta' progress teknoloġiku. Aħna wkoll eh, nsabu lura brabta ma' dan għanna swieq li rridu kontratti fis-settur tad-difiża u aħna rridu naħsbu dawn il-kwistjonijiet kollha bir-reqaw jiena kuntent li rappreżentantoli taqbel li aħna għandna nibdew nerġgħu naħdmu. Grazzi ħafna. Grazzi issa naddu għal opinjoni tal-Kumitat tal-Enerġija u Sigurtà u s-Sur Njavowski naddu għal kelim li Grazzi. Grazzi. Sinjura rappresentant Oli, jena qed nitkellem għannom tal-Kumitat it-tre. Jista' jkun il-każ li maħabba l-kriżi finanzjarja u maħabba li hemm tnaqqis fil-budgets, programmi u kol li morru għall-industrija tad difiża se u eh, ċinturin fuqhom ukoll dan jista' jkollu effetti negattivi fuq l-industrija tad difiza fl-Unjoni kollha. Ovvjament, Em, dan jista' jkolliġi problemi għas sovranità ta' ċertu pajjiżi għalhekk il-politika ta' difiża tal-Ewropa trid ovvjament tilqa l-kunċett tal-kooperazzjoni imma mħabba l-bżonnijiet tad diviża fuq bażi nazzjonali huwa importanti li il-domanda nikkonsolidaw li konna per eżempju proġetti flimkien jew inkella namlu pakketti tal-kompetenzi tagħna. Ovvjament hemm kumpaniji li jesportaw imma daw qed isofru minn ta' kompetittività. Tajjeb li jiddefinixxu mal darbora l-portfolios tagħhom. Grazzi, issa għandna għandhom tal-gruppi l-IPP żewġ minuti is-sur Brock. Grazzi. Sur President Signora Rappresentant Olja, kollegi, nawennet nixtieq ringrazzja s-sur Lisek u l-sottokomitat għal biċċa xogħol veru tajba li saret fuq dan ir-rapport. Joħroġ xar li l-politika barranija dejjem tfisser ukoll eh, mizuri ta' prevenzjoni. Naħseb minn hemm jibda kollox biex aħna nkunu nistgħu nidħlu wkoll f'politika ta' paċi ta' sigurta naħol u nipruvaw nrawmu l-paċi fejn ma' emx paċi, irridu naraw kif nużaw l-aħjar strumenti li u lodot li għanna fidejna, kif nużaw ir-rizorsi tagħna mod għaqli. U dan iż-żminijiet meta m'hemmx flus fl-idej, tajjeb li noħol u l-aħjar sinerġiji possibbli fuq livell Ewropew. Ovvjament, Irridu niddefinixxu x'ilhuma dawn il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad nużaw riżorsi tagħna f'dan il-kuntest. Ovvjament, irridu nagħmlu iktar flimkien inkwantu għal iżvilupp Għal din ir-raġuni li l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea hija importanti ħafna f'dan l-sfond. Meta mbagħad wieħed jirrikorri jaħseb ftit fuq ir-rabtiet multinazzjonali li għandna li għandna aħna bħala Unjoni rridu nkomplu naraw li t tamir li t-truppi tagħna ikunu iktar faċli biex wieħed jużom. Irridu ma rridux ninsow il-protezzjoni tat-truppi tagħna araw x'qed jiġri pereżempju fl-Afganistan. Ħafna drabi memx kooperazzjoni tajba bejnietna li jonħolqu l-problemi. Naħseb li ridu naħdmu ma' NATO bil-ftejim ta' Berlin Plus, il-manager tal-krizi, in-nies li qegħdin hemmhekk fuq il-post fejn in-nuqqas ta' fejjem il-konflitti rridu ngħinuhom u għandek raġun, sinjura, li għandna bżonn naħdmu flimkien nisperaw ukoll li anki l-fondi li għandna bżonn joħorġu mill-kapitali tagħna. Issa għas soċjalisti u demokratiċi Sinjura Koppa. Sinjura, eh, nixtieq ngħid l-ewwel li nifraħ s sur għal dan il-rapport anki fi żmien ta' kriżi, rapport interessanti ħafna nixtieq ngħid li l-ewwel net irridu nsaħħu s-sinerġiji kooperazzjoni fuq livell Ewropew biex nevitaw li nkunu qegħdin naħlu risorsi u rridu wkoll naraw li nħarsu l-postijiet tax-xogħol f'dan il-qasam. Ovvjament fil-realtà tal-lum irridu nkunu immaġinattivi ħafna biex nigarantixxu l-kompetittività tal-industrija rridu naraw kif noħolqu postijiet oħra tax-xogħol fis-settur tad-difiża nafu x'inhuma l-problemi ta' dan is-settur. Rridu naraw li ma jkunx hemm effetti negativi fuq il posti tax-xogħol solidarietà Ewropea u kol hija importanti pala biex tikkomplementa x-xogħol jisir. Dawn u dan huwa l-qofol ta' xogħol li jrid issir um, fil-settur ta' difiża u anke biex nirrispondu għal kriżi. Grazzi ħafna Sinjura Koppa. Issa is-Sinjura Nikolaj. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Rappresentant, li jina nemmen li dan id-dibattitu dwar il-rapport l sekk u għawijħet li um, ehm, sinifikativa ħafna um, ehm, fuq il-CSDP nafu li għedin niprofaw nsibu soluzzjonijiet fir realtà tal-lum imma jagħti ċans li jkun hemm iktar koeżjoni fil-politika ta' sigurtà u difiża komuni. Il-kriżi rridu nirrenduha issa okkażjoni għal futur tal-CSDP. Madana kollu ngħid li il-fat li l-budget ta' difiża fl-istati membri kull ma jmur qed jonqos jista' jġib ċertu riski għas-sigurtà komuni dejjem se jkun hemm baħar jaqsam bejn il-membri Ewropej tan-NATO u l-Istati Uniti u iżomna mill-li kif suppost. Jina nemmen li lodda li diġa għanna fidejna, ġifiri l-Aġenzija Ewropea tad difiża trid tintuża aħjar, hemm bżonn li tkun tista' tirreaġixxi malaj il-politika ta' pooling and sharing biss tista' taħdem għall europa biex l-Europa ikolla kapaċitajiet komuni biex ikun hemm iktar interoperabilità u biex inkunu iktar effiċjenti fil-missjonijiet li nagħmlu. Sfortunatament jiena nemmen li l-Ewropa jista' ikolla bażi teknoloġika tuża r-riċerka hemm kapaċitajiet bħal dawn fl-istati f'ċertu stati membri għalhekk trid tintuża so u jrid ikun hemm ukoll l-affarijiet jimxu sow meta niġu għal public procurement li ma jkunx hemm frodu korruzzjoni. Aħna nafu li il-kodiċi ta' kondotta imma hemm bżonn li nuża mod iktar effettiv meta jkun hemm il-procurement irridu dejjem nagħmluh ukoll dan dan nagħmlu affarijiet isiru fl-interess ta' min tala sittaxxi. Grazzi ħafna issa għal grupp tal-ħodor għal żewġ minuti u nagħti sur Koffer. Grazzi ħafna, President. Sinjura rappresentantoli, sinjuri, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja s-sur Lisek għal rapport verament tajjeb Kif qal is-Sur Elman Brock, ir-rapport jipprova jaħtaf l-okkażjoni li għandna qudiemna. Jiġifieri li il-ċintorin qed nistikkawh m'hemmx flus u il-ħela li kien hemm fil-passat hemm bżonn issa li ma tkomplix issir. Pooling and sharing din il-linja, din il-perspettiva ovvjament hija okkażjoni sur lisek qed juża din l-okkażjoni jina sodisfatt li jixti li namlu um, li s-sir pressjoni bil polit li l-istati membri b'daw il-numru ta' emendi, ma jekk nifqu hemm kieku nistgħu nivutaw favur, imma hemm affarijiet negattivi wkoll. L-ewwel nett hemm attentat minħabba għal fatt li l-budgets ma jippermettux li li jina ma naqbilx li ndaħlu il-riċerka militari fil-strategija tal-2020 jon kella fl-FP7 u nużaw il-budget tal-Unjoni. Mux għax memx flus il-budget tal-diviza, nirrikorru għal-budget tal-Unjoni. Jon kella niftħu il-fondi strutturali għal-militar, jon kella xie ikonna xie Erasmus ta' tip militari u kol. Jina naħseb li edin, inkunu edin e, nizgarraw. Il-flus iridu biss naraw kif jindnef u b'mota li. U edja li ħarġet mill-grupp liberali, din ħaġa stramba, għax il-liberali dejjem iridu l-kompetizzjoni, imma dal-grupp ipprova li immorru lura fuq dak li ksibna fil-pakket difiza difiża kwantu għal kompetitività u trasparenza meta qed nitkellmu fuq l-appell eh, fuq eh, il-tender. l ideja hija li aħna ma naqsux mill-postijiet tax-xogħol għalhekk jiena nagħmilhom appell biex lill-liberali ma nikkuntentawhomx hawnhekk. Anzi, naqluhom f'żejthom għax miżura bħal din se tkompli taħli il-flus u tkabbar l-ineffiċjenza. Grazzi ħafna sur Bujtikofer e sur Van Orden għal konservativi u reformisti. Grazzi ħafna. Sur Lusek għamel rapport formulat tajjeb, dettaljat, imma l-konklużjoni tu maħzina jider li l-risposta tal kull problema ta' f'din il-Kamra hija li konna iktar Ewropa, iktar integrazzjoni Ewropea. Imma hawnhekk it-tassib tagħna għandu jkun fuq kapaċitajiet militari li jkun hemm iktar solidarjetà f'dan in-NATO, jiġifieri, minn impenn u rida tajba għall-operat li dan ma tantx insibuh f'ħafna pajjiżi ta' tal-Europa. Jiena ma naħsibx li jekk napplikaw l-istess proċeduri għad-difiża li naraw li ħadna sissa għal Euro l-Unjoni Ewropea ma tndix tidħol fid-difiża għax din tkun ta' distrazzjoni u għal xejn. L-evidenza għad provi joħroġu mill-kriżi tal-Libja. Rajna li CSDP ma ħadmitx l-Istati Uniti ħadd l-qasin ma ridna li nindaħlu u l-esperjenza tal-Libja turi bitċar li hemm ħafna perrikli tal-konċett tal-pooling and sharing li jider tant sabiħ għal dawk li għamlu l-politika tal-Europa. Anki l-Germania irtirat l-AWEX li kienu għedin joperaw fuq il-Libja. X'eżempju jagħti dan? Mit-28 pajjiżi li kienu qablu li jkun hemm l-operat tagħna fil-Libja kien hemm inqas minn nofs li parteċipaw. U kienem inqas minn terz li kienu lesti jieħdu sen fl-operat li eh, kienu qegħdin jimmiraw fuq l-art. Dan ir-rapport juri verament xiridu il jurokratiċi Aħna irridu niżguraw li l-forzi armati tagħna huma kapaċi biżejjed u jistgħu wkoll jagħmlu interoperabilità li jaħdmu flimkien jitfit ma l-ikbar alleat militari dik iġifiri l-Istati Uniti. Grazzi ħafna Sinjur Van Orden. Ekkjoġbok inti s-Sur Butikofer jixtieq jagħmillek eh, mistoqsija. Inti taċċetta? Iva. Sur Butikofer. Mela, jekk inti daqstant kontra l-pooling and, eh, and sharing, Sur Van Orden, kif inti tista tispiega li fiħdan il-NATO huwa l-istess kunċett ta' eh, inti kif tirrazzjonalizza il kapacitajt li għandi jintuża ma qed jużaw titlu ieħor. Sur Beauty Coffin, qed jagħmel li l-istess argument. Iva, il fat li diġà dan kollu qed jiġri fin-NATO għaliex hemm tindaħal l-Unjoni Ewropea, għaliex l-Unjoni qed terġa' tirrepeti dak li qed tagħmel il-NATO, għaliex toħloq istituzzjonijiet li jeżistu diġà fih dan il-NATO. Il-problema tan-NATO hija li din hija alleanza intergovernamentali u nazzjonijiet jiddeċidu huma irindhom x'indaħlu jew ikunu parti mill mill-operat militari. nix pooling and sharing, hemm common command, arranġamenti ta' common command. Kapaċitajiet tal-pooling and sharing li huma limitati ħafna, nsemmi l-AWEX per eżempju, araw x'ġara fil-kriżi tal-Libja minnhom dawn l-AWEX. Dak li għandna bżonn huwa li konna allejati ta' stoffa. Meta kasta ta' problemi ta' krizi daw joħorġu, anki meta jkun hemm problemi politiċi. Hemm bżonn joħorġu bil-kapaċitajiet tagħhom militari u li jkunu lesti jibqgħu hemm sal-aħħar dak li rridu aħna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Van Orden issa għal Sinjura Lözing, għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna. Diskussjoni li għan qed nagħmlu llum qed issir dejjem fl-isfond tal-kriżi ekonomika fejn in-nies qed jitilfu l-postijiet tax-xogħol, qed jitilfu dejjem id-demokrazija u r-dritti dejjem qed jitnaqru eluf miljuni ta' persuni, speċjalment tfal, qed imutu bil-ġuħ. Dan iż-żmien hemm bżonn li nrazmu l fid-difiża. Dif Eh, id-difiża tfisser li aħna nkunu nistgħu niġġieldu xi ħadd li attakkana u tajjeb li nistgħu eh, infadlu hawnhekk imma il-loġika torina li hemm rekwiżit ta' difiża għoli ħafna. L-ispejjeż kull ma jmorru qegħdin jolo anki fil-qasam tad-difiża U pero naraw li l-industrija tad difisa dejjem tamel tagħmel ikbar profitti. Dan għalija huwa żbaljat. Mhux minnu li li jekk innaqsu il-budget tad diviża nkunu qegħdin inġibu iktar qatt, mhuwiex minnu dan. Hawn flus li jistgħu jintużaw għal affarijiet aħjar. Fir-rapport nitkellmu dwar il-perikli għad-demokrazija imma dan naraw mill-mekkanizmu ta' għatina jew inkella kif aħna nistgħu inħaltu xogħol militari u xogħol ċivili. Għanna il-rapport ta' minorità li jitlob għal disarmament mod radikali li konna Unjoni Ewropea ċivili biss. Grazzi ħafna il-President jaqta' l-mikrofon għas Lösing. Issa għal-grupp tal-Europa Demokrazija u għal-Liberta Isur Terno. Monet Europa Mat u għattorlak. Grazzi, President. ħafna mill-pajizi tal-Europa eh, naqsu l-infiq fid difiza minħabba il-kriżi pajjiżi huwa wieħed minnhom din hija xi ħaġa inkwetanti. Din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti biex nipproteġu l-libertà u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Kif ser nagħmlu dan aħna fil-futur? Aħna fl-istess ħin qegħdin nonfqu biljuni għal appoġġ f'attivitajiet eh, li m'għandhomx eh, mhux se jagħtuna futur. Għanna bżonn li kodna poter ta' vera f'dan il-qasam, għanna bżonnu issa u għanna bżonnu għawnek fil-pajizi tagħna. Għana niftakru dejjem li fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nipproteġu t ċittadini tagħna il-ħin kollu. Grazzi, is-Sur Tero. U issa fissem in non attached nati il-kelma l-Sur Le Pen. Sur President, Jena naħseb li dawk li huma federalisti nixħan ix-xokjom, imma jena ngħid li politika ta' diviża hija waħda nazzjonali għax jinti riprodi għal strateġija diplomazija u sikurtà li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Il-kapaċità li aħna naqsmu ta' dawn l-affarijiet hija qed il-sovranità meta l-istati membri jasbu eh, li jistaw Um, jigarantixxu lil Washington li jużaw ċertu materjal tagħhom. Mill-preferenza tal-komunità. Fuq id-deficit tas-sigurtà tal-istati membri xejn ma nistgħu nagħmlu permezz il kooperazzjoni intergovernmentali ġifiri kollox irid isir b'intervenzjoni ta' Bruxelles il-fat li dan ix-xogħol intuħ is-Sinjura Ashton, Moody's and Standard, umbat ikollhom raġun li jiddeċ li jgħidu li l-koppja ta' Merkel u Sarkozy qed irrappreżenta Ewropa li hija purament Ġermaniża. Aħna m'għadniex nibżaw mill-Russ mill-Sovjetiċi imma qed naraw issa li l-madniex mħabba problemi ta' flus inkomplu bil-kapaċitajiet tagħna militari dejjem induru lejn l-Amerika. Imma dan huwa ħażin huma l-linji ta' politika nazzjonali li jgħidu li jistipulaw li aħna rridu niddefendu l-interess nazzjonali tagħna u eh, meta jkun hemm eh, djufijiet qatt ma nistgħu naslu għal pożizzjoni li tkun ta' stoffa. Grazzi ħafna. Inti għandek eh, il-karta l-blu, inti tagħmel mistoqsija sur Le Pen? Le, le, le, le, ma trix ma tridx istaqsija sur Le Pen. Tajje. Tajje, mela se jkun namlu xogħol mingħajr problemi. Kollox bil-kwiet. Tira la palabra por dos minutos Kelima oħrajn l-ewwel għal żewġ minuti sur Danġan. Grazzi. Qed nitkellmu fuq il dak li qed eh, jakkas l-isforzi ta' difiża nazzjonali u multinazzjonali ġifri l-problemi tal-budget imma hemm problema oħra, problema strateġika li se nikonna nerfaw il-pis tagħha l l-attitudni li qed jiedu l-allejati tagħna l-Amerikani li ma jistawx jagħmlu kollox eh, fis-sigurtà għalina, araw il-kas tal-Libja. Ġifieri f'din il-sitwazzjoni ta' problema hemm bżonn li aħna l-politika komuni ta' sigurta u ta' difisa verament intu għasmin tal-qoddim biex kun verament wahda li taħdem. Dwar l-operat, sinjura rappresentantu li inti eh, tkellimt ħafna eh, dwar l-approċ globali li l-Unjoni Ewropea hija l-unika wahda li tista' tieħu imma irridu u kol naraw u dan waxolok li dan ir-rwol ma jkunx ta' detriment għal sigurta u il-possibilità militari tagħna. U inti qed meta qed nitkellmu anke fuq il-pajjiżi passajl u il-Horn of Africa l-Aġenzija ta' Ewropea ta', ta Difiża anke jekk di għandha xi xkir fuq dwar il-baġit tagħha ma tajjeb li din eh, tkun effiċjenti, forsi inti tista' tedinna xi ftit iktar fuq l-isforzi li qed tagħmel din l-Aġenzija, rridu wkoll insemmu li għandak li għandu qasam l-industrija tad difiża l fatt li nikkonsolidaw u nejnu l-industrija Ewropea tad difiża mingħajr ma niskludu l-fatt li nagħmluhom razzjonalizzati u ifisser li nkunu qegħdin nejnu teknoloġiju u ta' xol li mhumiex biss dawk fis-settur tal difiza imma li tantum importanti għas-setturi l ohra speċjalment dan iż ta' krizi. Grazzi. Grazzi Sur Danġan, issa nadu għas-Sur Galtieri. Grazzi kif qal il-kollega tagħna għala diġà għalfejn għalfejn l-SND jappoġġa ir-rapport li lisek. Jien nixtieq nifoka fuq il-Kunsill eh, dar fl-opinjoni tiegħi eh, pass żgħir l qudiem Iżda importanti, ovvjament il-Parlament kienet jistenna ħafna iktar fir-rigward tal-pjanifikazzjoni, eċetera. Iżda ir-riskju konkret tal-abbandon ta' CSDP ġi uh, evitat u għaldastant jina nħoss li rrit nirringrazzja il-rappresentant Oli għal xola. Sanser immorru lura għal xolijiet tana wara l-affarijiet li ġew fil qajn tal-Afrika, Sudan, Israel, Libja, Ma Nistennew li jkun hemm riżultati konkreti u nistennew li jkun hemm ukoll appoġġ appoġġ minn naħa tagħna politiku finanzjarju. Aħna wkoll se nagħmlu proġetti li dun u dawn bażi ta' riċerka u l Uh, u wkoll skont mill-konklużjonijiet tal-Kunsill joħorġu wkoll toħroġ ukoll ir-rieda li nattivaw iċ-ċentru tal-operazzjonijiet u dan huwa l-ewwel pass. Issa huma importanti li ma nitilfux ehm, it-triqna u eh, nkomplu naħdmu eh, għaliex eh, l-Ewropa għandu jkollha rilevanza globali f'dan il-qasam. Grazzi, Sur Gualtieri, sanadu għas-Sur Signora Nate jura rappresentanto li nishtiq nifraħ l-rapporter Lisa ka rapport eccellenti tiegħu jiena nixtieq najt li jiena nilqa il-kummenti tiegħu pala il-kummenti tiegħu bħala rispons għal dan ir-rapport. Aħna dejjem nippruvaw nagħmlu iktar eh, permezz ta' pooling u kooperazzjoni fl-imkien. Iżda jien issa nixtieq nifoka fuq il-limitazzjoni u li neħilsu mm, mill-armi nukleari. Spiss jidher li l-kwistjoni kollha tal-kontroll tal-, mm, tal-armi tal-nukleari u koll il-konċett tad-di nuklealizzazzjoni issa jidher li telqet minn qoddimna u jidher li li kik waħna irnexxilna insaħħu eh, l-isforzi f'dik id-direzzjoni, aħna konna insaħħu l-pożizzjoni tagħna meta aħna eh, nargumentaw għad-din klarizzazzjoni tal-vant nofsani issa dal-waqt ser ikonna eh, ser għanna l-miliet maħna u jkun aħjar kju kena dinja minar nuklear. Grazzi. Un minuto la signora Grazzi, signora. Issa nadja signora Zavela. Grazzi ħafna, President. Signora Ashton, pajizi għandu wieħed minn ħamsa ta' dejn tiegħu eh, li appartjeni għall-industrija kwistjoni ta' Turkija u kol kontra l-Greċja u minħabba dawn il-problemi eh, irridu eh, nkunu armati biex niddefendu ruħna daqstant barunessa ma nistawx nżommu dan eh, nkomplu b'dan l-aspett ta' da' daqstant għandi mistoqsija fil-kas fejn tfaqa gwerra minnaħa ta' Turkija, min ser jiddefendi il-frontieri tal-Unjoni Ewropea? Li hawnhekk qed nitkellmu dwar teddida konkreta li għalija aħna għandna bżonn difiża valida u għal daħsant Baronessa Ashton. Dan il-bilanċ għandu jittieħed in konsiderazzjoni meta nitkellmu dwar teddida konkreta u mhux biss dwar xi tip ta' rebħa jew glorja. L-Unjoni Ewropea ma tistax tipparteċipa din hija teddida li għalija l-Unjoni Ewropea ma tistax taffronta, aħna rridu però nirrispondu bħala Unjoni Ewropea. Grazzi. Sinjura Zavela, għandek mistoqsija taċċetta, iva, is-Sur Van Orden għandek 30 sekonda. Jina xokjat, forsi tista' tikkjarifika l-punt tiegħek, inti qed tajt li ovvjament hemm teddit ta' ta' vera fid-dinja. U rrid ikollna difiża sew, iżda inti ma tirrikonoxxix il-fatt li l-Alleanza tan-NATO toffri dik id-difiża kif suppost u dak li qed tipprova tagħmel l-Unjoni Ewropea hija m'għandix relevanza, m'għandha relevanza ta' xejn. Inti ma taħsibx li l-Istati Uniti ser ikunu qegħdin E, jibdlu alleati tajbin għal xi ħaġa stramba e, u għal istituzzjoni stramba u inkompetenti militarment. Grazzi. Signora Tavela. You, you have 30 seconds as well. Sefti. Bek 30 sekonda. Issa għedin nitkelmu dwar uh, il-politiko komuni ta' sigurtaw ta' difiza. Jina fuq ekket nitkellem, din il-politika hija inesistenti għall-inqas għal-Greċċa li hija membru tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin. Meta kien hemm eh, kwistjonijiet militari bejn il-Greċja u t-Turkija xi snin ilu, in-NATO u l-Unjoni Ewropea ma kienux preżenti. Iżda kien hemm il-flotta Amerikana li kienet preżenti għal daqsant nirringrazzjawhom ta' dan. Nispera li rispondejt għal mistoqsija tiegħek għaliex hawnhekk qed nitkellem dwar periklu konkret. U sissa għadna tkellimna biss dwar fama, dwar glorja. Għaliex, fortunatamente, intom ma tkomx problemi bħalma għanna aħna. Grazzi. Grazzi, Signora Tsavela, issa nitlob eh, is-Sinjura Dodda l-minuta. Grazzi President, Reprezentant Oli. Illum jiena mhux ser noqgħod nitkellem wis dwar il-bżonn ta' prudenza fi żminijiet diffiċli ekonomikament. Ser nitkellem dwar l-appoġġ li nagħti għan NATO milli dwar kwistjonijiet komplessi li hemm ġewwa l-Unjoni Ewropea kif għamel is-Sur Van Orden. Jiena nixtieq nifoka fuq punt partikolari li ġi imsemmi fil-kummenti tiegħek ta' ftuq dan kien dwar il-firmar tal-qafas bejn l-Istati Uniti u il-missjonijiet ta' ċivili fil-Kosovo u l-Afganistan u l ta' nies li bħalissa qegħdin jaħdmu fuq daw il-programmi. Aħna l-koll għandna nilqgħu l-esperti eh, u l-esperjenza li joffru dawn in-nies ċirkostanzi daqshekk diffiċli u perikolużi. Jiena nixtieq naħseb mod partikolari eh, tar wol ta' Royal Ulster Constabulary per eżempju u kol in-nies eh, tar-Renju Unit ġewwa tal-naħa fuq tal-Irlanda li marru ġewwa l-Iraq biex jippruvaw iżommu paċi u d-demokrazija wara li irtiraw it-truppi eh, tar-Renju Unit u Amerikani. Is-sitwazzjoni kienet waħda solitarja ħafna, komplessa u perikoluża. Dan kien xogħol tant diffiċli u ħafna iktar u sar ħafna iktar komplikat minħabba l-birokrazija Ewropea. U jien nitlob biex tattu l-assikurazzjoni intom eh, li n-nies li jiena qed inservi hawnhekk li u li jinsabu fl-Afganistan u fil-Kosovo ma jiġux imxekla minħabba l-birokrazija il-birokrazija li hemm ġewwa Brussell. Grazzi. Grazzi, Sinjura Dodd. Issa ngħaddi għas-Sur Galera żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Lizek għal rapport eċċellenti tiegħu huwa fil-fatt eh, ifoka fuq eh, punti kollha li għandhom nuqqasijiet Il-rappresentant Oli għalet tajjeb ħafna li il-CSDP um, ser tkun tajba sakemm aħna nippermettula li tkun tajba. Għanda raġuni, jiena kont qed nittama li fl ewel ta' Diċembru il-konklużjonijiet tal-Kunsill kienu ser joffru iktar. Per eżempju, aħna stajna naqblu li il ċentru tal-Operazzjonijiet ġewwa Brussell seta' kien immexxi b'mod ad hoc u mhux b'mod permanenti naħseb li kienet taħsra li sara dan. Fil-konklużjonijiet tal-Kunsill jgħidu li l-istati membri ser mhux ser ikunu kapaċi li jagħmlu żewġ gruppi ta' konflitt pjanati sar 2012. Pero għalfejn? Għalfejle, u koll kwestjoni ta' pooling ġiet imsemmija bosta ġabi fid dibattitu li naħseb l-inizjattiva hija waħda eċċellenti, mhijiex biss kwestjoni ta' bżonn għaliex aħna m'għandniex ħafna flus iżda hija li ser twassal għadna iktar flimkien u din hija xi ħaġa tajba. Iżda kemm ser iddum għaddejja din l-inizjattiva tal-pooling? u kemm ser idum timla dawn in-nuqqasijiet li hemm u li ħarġu mill-2010. Jien ukoll qed nittubita jekk aħna u ser ikollna ko strutturi ta' kooperazzjoni fir-rapport Weimar tal-2011 passi ser tieħu e, x'ser jiddu l-servizzi esterni biex jassiguraw dan kollu. Grazzi, grazzi Sur Galler. Issa nitlob e, Sur Pasku għal minuta. L-isforzi biex nsalvaw l-Ewropa għandhom implikazzjonijiet ta' sigurtà u difiża li jixirhom l-attenzjoni tan. L-ewwel u ma jiffukaw fuq disciplina rigoruza fiskali u budgetarja dwar downsizing tal-budget tagħna waqt li l-isfidi qed jibqgħu jakkumulaw fosthom fil-viċinat eh, fil-viċinat tagħna. Anke jekk lebda minn dawn it-teddit ma' eh, dawn l-isfidi għadhom mhumiex teddit xorta waħda għadhom jistgħu joħolqu problemi għal-futur futur. It-tieni ħaġa l-Ewropa hija sforzata biex tbieħ l-assi tagħha li mux dejjem tkun tista' tbihom lil xi ħadd amikevoli għal daqstant l-assi Ewropej jistgħu jispiċċaw f'idejn żiena għal daqstant l-isforz li nsalvaw l-Ewropa diġà jimminna l-solidarjetà interna tal-Unjoni Ewropea bil-permezz tal- teħid ta' deċiżjonijiet ikkonċentrat f'ċertu fidejn ċertu pajjiżi dan qed jimminna l-isforzi tagħna ta' pooling. Fi żmien fejn l-Istati Uniti qegħdin inaqsu l-kontribut tagħhom man NATO u qed jitkellmu dwar alleanza iżgħar li ġab bdiet fin-naħa l-oħra tal-Atlantiku, qed naraw li ser ikun hemm ħafna min ser isofri. Grazzi. Grazzi is-Sur Pasku issa Nadja sur Lambsdorf. Qabel ma nitkellem fuq dan is-suġġett jiena nixtieq nilqa lil ex kollega tagħna u l-Viċi President Savras Lambridis li hija hawnhekk Mana. Mhux qed jisma' u ma naħsibx li jisma' jifhem il-Ġermaniż iżda ma jimpurtax. Jiena dejjem saqsejt lill kostitwenti tiegħi dwar min għandu l-iktar soldati l-Unjoni Ewropea u l-Istat jew l-Istati Uniti. U huma risposta i li l-Unjoni Ewropea għandha żewġ miljun soldat bl-armi u l-Istati Uniti 1.4 miljuni. aħna t t-let darbiet iktar mill-Istati Uniti u din ma tamilx sens. Għal daqstant irridu namlu pooling u naqsmu dawn um, il-forzi, il zda' irridu kurem gwida politika. U dan il-rapport huwa kontribut importanti ħafna. Issa, fir rigward tal-offsets. Aħna irritu ikollna regolamentazzjoni vinkola, legalment vinkolanti, ma rridux noqogħdu nippruvaw nibluhom. Iżda ir-riċerka militari jekk din tikseb appoġġ jekk din jiex diretta jew indiretta ma tagħmilx tebda differenza għaliex dejjem ixxekkel is-suq u aħna allura rridu nibqgħu il-bot u nibqgħu barra minn din is-sitwazzjoni. Grazzi. Sur Karas, eh, stenna ftit għaliex is-Sur Van Orden għandu blue card. Sur Van Orden għandek 30 sekonda hija sempliċement mistoqsija ta' nixtaqt natikom informazzjoni. L-Unjoni Ewropea manda lebda truppi, sur President, manda lebda truppi. Hemm truppi fil-forzi armati tal-pajjiżi tagħna iżda l-Unjoni Ewropea m'għandix forzi armati kunu ċari. Ma nistgħux noqogħdu nippruvaw inqablu li nfusna mal-Istati Uniti ma jaħdmux dawn l-affarijiet. naf kemm huma l-interpreti tagħna, għal dastant mhijiex kwistjoni ta' interpreti, allura forsi inti Jeffrey qed hekk. Jiena eh, jew smajt ħażin għax jiena qed l-istati membri għandhom u jiena qed aħna nonfqu terz ta' dak li jonfqu l-Amerikani ġewwa l-Ewropa. Insomma, irrid ikun hemm pooling u sharing u din hija importanti bejn pereżempju Renju Unit u Franza. Insomma, grazzi ħafna sur Rita ka rapport tant importanti. Grazzi is-Sur Karas. Grazzi President. Signori, naħseb li hemm tliet fatti hawnhekk. L-ewwel wieħed. L-Unjoni Ewropea ġiet mibnija bħala proġett ta' paċi li kellu jipprevjeni gwer bejn il-pajjiżi tal-Ewropa u kien dan il-an fil-fatt meta l-Unjoni Ewropea ġiet eh, mnedija u rnexxilan il il-ħuħdan dan ġertu punt. Issa il-fattu li fl-Istati Membri tal-Istati Membri għatanna politika eh, ta' sigurtà u difiza. Però aħna għandna problema ta' effiċenza, li nimpjegaw li staff u għandna problema ta' finanzjament ukoll. it tilet fatt huwa dan. Ma hemm l-ebda CFSP u lanqas ma hemm CSDP effiċenti. Dan kollu jfisser li hemm ħafna x'namlu għabbażi ta' dawn it-tlet fatti biex bekk inkunu nistgħu noħolqu is-CSDP. Jien naħseb li rapport lisek jurina t-triq u jgħidilna x'nistgħu nagħmlu għabbażi ta' trattati biex bekk inkunu nistgħu nsaħħu l-effiċenza u wkoll insaħħu l-kredibilità politika u wkoll fl-istess ħin irridu nilħu l-isfidi u wkoll innaqsu eh, domandi fuq il-budget għaliex nistgħu nagħmlu ħafna iktar u b'mod iktar effiċenti. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Karas, naddu għal minuta għal Sur Gomex. Anzi jgħid il-President, Signora Gomex. Anzi, Sur Obermeyer jgħid il-President. Grazzi ħafna Sur President. Donnu fuq dan il-punt il-blu karti evidenti u nixtieq eh, risposta mill-kellim. U qal li memx politika ta' sigurtà u difiza komuni naħseb hija xi ħaġa li tista' tgħid jekk trid iżda li ma rajtx fl-analiżi tiegħu il x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Sur Kara sinti qed tipproponi li aħna għandna jkollna CSDP fl-Unjoni Ewropea? għanna nibnuwa u nimplementawa, għallura inti qed tipproponi li l-istati membri kollha kull stat membru għad irid ikun rappreżentat fin-NATO, jew għandhom ikunu eh, rappreżentanti separati tan-NATO. L-ewwel nett jiena nissuġġerixxi li l-kontenut tar-rapport lisek għandhom jiġu implementati u appoġġjati minna u għandhom ikunu parti essenzjali tal-politika ta' sigurta u difizika komuni. Issa fit trattat tal-Lisbona, diġa ħadna ftit passi ma l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea, ecc. Issa t-tieni punt li qed niproponijin u li dawk l-objettivi li aħna minna li nfusna huma dawk li għandna nieħduhom bis-serjetà biex niksbu il-miri tagħna. Naħseb għandna bżonn unjoni ta' sigurta u difiża komuni hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha u ma nistgħux nagħmluha mingħajr bidla fit-trattati. Iżda e, dak li nistaw namlu għabbażi ta' trattati għanna nagħmluha u l-bażi hemmhekk qiegħda, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjora Gomez għal-minuta. Naħseb li jista' jkun hemm impatt perikolus fuq il-kapaċità tas-sigurtà u difiża tagħna nazzjonali. Qed ngħixu fi żmien meta ċ-Ċiniżi fost oħrajn jiġu biex jixtru blirħis teknoloġija li qed tiġi żviluppata mill-Ewropej. Palma jisħaq ir-rapport eċċellenti ta' Sur Lisek, il-pooling u sharing huwa ċentrali għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati membri sabiex jaħarbu mill-gvernanza ġenerali anka eh, fil- kummenti illi jissemmew. Aħna manna lebda preferenza dwar miżuri simili u minajrom maħnix ħannibnu nibnu il-bazi li hija bżonjuża l-anatonomija, eh, autonomija anzi Ewropea eh, feħdan il-qafas li għanda. L-infiq tal-budgets pal-met, signora Ashton, tfisser li neħu l-korruzzjoni li hija preżenti fis-sistema. Eh, fir rigward tal-politika komuni ta' sigurta u difiża u Franza bosta pajjiżi li qed jonfqu bosta flus fuq armamenti nukleari fi żmien eh, fejn eh, dinja kollha mixja kontra. U l-Sinjora Ashton, Libja kienet xi ħaġa li tlifnija opportunità mitlufa għat tmexxija komuni tal-Unjoni Ewropea. Xogħolok li tippersuadi l-Istati Membri biex ma jitilfu eh, ma jitilfux l-opportunità u bla dubju ta' xej eh, il-Parlament Ewropew se jappoġġja il-ħidma tiegħek. Grazzi. Is-Sur Preda l-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President il-kriżi finanzjarja u rietna biċċar li aħna qed niffaċċjaw żewġ possibiltajiet. Jew nkunu mifruda u nkissru l-Ewropa, jew inkella insaħħu l-kooperazzjoni. It-tieni soluzzjoni naħseb illi e, hija e, l-opinjoni tal-maġġoranza tal dan il-Parlament għaliex e, fid-dinja globalizzata huwa l-uniku mod kif e, nistaw nevitaw l-irrelevanza. Il-ħidma ta' ċina zdidet b-200% iżda fl-istati membri eh, issa rridu innaqsu l-infieq fis-settur tad-difiża tagħhom. Għalhekk l-unika soluzzjoni li jkollna aktar kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża u l prinċipju tad-difiża eh, tal-pooling and sharing jintuża u l-eżempju tal-Libja wera biċċara għalfejn għandna nagħmlu hekk. Apparti l-impen tagħna għannata naħseb li wasal il-waqt biex nibnu il-kapaċità tagħna tas-sigurtà u difiża komuni. Il-rapport juri passi ċari kif nistgħu nilħu dan din il-mira u permettu li nsemmi ftit punti il-ħolqin ta' semestru komuni tagħna tisħieħ tal-sezzjoni tad difiża komuni fir-rigward tal-programm ta' riċerka u l-iżvilupp ta' programm Erasmus komuni li għandu ehm, jibni fuq il-kultura eh, ta' difiża komuni nixtieq nifraħ ukoll għar-rapporter tal-rapport eċċellenti tiegħu. Grazzi ħafna, Sur Preda, issa ngħaddu għas-Sur Marva Nikolas. Dan ir-rapport huwa inaċċettabbli mod partikolari fi żmien da sek diffiċli. L-Istati membri jridu jikkallaboraw b'mod eh, iktar riġidu jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex ikunu jistgħu jaffaċċaw it-teddid komuni. U li issa qegħdin jiffaċċaw fil-qasam tal-istrateġija politika. Dan għandu jisir biex nigarantix sigurta u paċi mux biex fl-Europa zda u kol fil-pajizi oħrajn u fil-bija tal-dinja. Il-krizi hija sfida, iżda tista' tkun ukoll okkażjoni biex issaħħa il-politika tad-difiża tal-Unjoni Ewropea għaliex tippermetti li jkun hemm riformi meħtieġa fil-qasam tad-difiża aħna naqblu mal-pooling and sharing. Ovvjament dejjem jikkonsidraw is-sitwazzjoni, iżda minħabba l-okkupazzjoni militari ta' Ċipru wkoll tal-predenza tal-eżerċitu Tork ġewwa Ċipru, ah, ma nistgħux naċċettaw kull kondizjoni mod partikolari fi rigward tal-pooling and sharing irridu eh, ċipru trid tkompli tenfasizza fuq is-sitwazzjoni attwali mod partikolari fi rigward ta' difiża territorjali, ġifieri difiża tar-reġun partikolari, grazzi. Grazzi ħafna nilqakom il-koll eżis kollegi. Inkomplu mas-sur Kelam għandu minuta u nofs jekk joġbok. Sur Kelam. Grazzi ħafna sur President, eh, onorevoli rappresentantoli. Il-rapport eccellenti tal-kollega Lisek jagħmel punt validu importanti ħafna li tnaqis fl-infieq tal-settur tal-politika tas-sigurtà u d-difiża hija problema. Mhix biss kwistjoni ta' tnaqis fl-infieq. Xi ħaġa aktar allarmanti l-flus li ntużaw e kif eh, l infiq nazjonali mhuwiex ikkoordinat il-bosta nuqqasijiet u xogħol doppju, nuqqas ta' effiċjenza fit teknoloġija u fl-infieq tagħna. Iżda l-messaġġ ta' dan ir-rapport huwa li l-kriżi finanzjarja tipprovdi wkoll l-opportunitajiet tagħha Fost il-tradizjoni ta' izolament eh, f'dan is-settur jina naqbel ma' rappresentantoli li tgħid li kooperazzjoni multinazzjonali, l pooling u sharing għandhom isiru regola mhux l-eċċezzjoni fl-attivitajiet tagħna. Iżda nixtieq nitkellem ukoll dwar id-difiża ċibernetika. Din hija xi ħaġa li għandha bżonn ta' ħidma ta' ċentru ġdid ta' ħsieb, aktar kooperazzjoni effiċjenti għal aktar koordinament adegwat eh, fil-punti ewlenin u dan mhumiex xewqat biss għaliex il-potenzjal tal teddit ċibernetiku huwa preżenti bisħi. Sabiex ikonna settur u l-burden sharing eh, rigward tal-kriminalità ċibernetika huwa ix-xogħol tagħna u għandna bżonn koordinatur għad-difiża ċibernetika fuq livell Ewropew kol. Grazzi. Grazzi ħafna sur kelam. Issa naddu għal kellim li miss għal minuta u nofs is-sur Komo Sakos. Grazzi ħafna, Sur President. Mandiċ lebda dubju dwar il-fat li din il-krizi ekonomika toħlo uh, pressjoni kbira fuq il-budgets militari u ta' difiża ġewwa l-Ewropa. Anki l-Istati membri li um, u mektab sajtom għandhom eh, eżigenza per eżempju ta' difiża. Eżempju, il-Greċa għandha bżonn ta' soluzzjonijiet effikaċi um, ta' difiża. Ovvjament hemm teddit u wkoll hemm bżonn ta' kollaborazzjoni sieħa min-naħa tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea għaliex din hija l-unika triq possibbli il- uh, kooperazzjoni hija importanti ħafna għaliex il-politika ta' difiża għada għalissa kwistjoni ta' sovranità tal-istati membri għal daqstant huwa importanti li jkollna xi tip ta' flessibilità poter li nieħdu d-deċiżjonijiet għal daqstant eh, jien favur ta' loġika tal-pooling and sharing li eh, ser jissir minn għażla jissir għażla obbligatorja. U importanti wkoll li nqisu l-funzjonalità u l-komplementarjetà u wkoll irridu inqisu tnaqqis kemm jista' jkun fl-ispejjeż militari. Ikolli ngħid li fil-Greċja is-sitwazzjoni għadha waħda diffiċli għaliex għad hemm teddida konkreta. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Rizek għal rapport eċċellenti. Viga tirtako. Grazzi ħafna, Sur Komazzakos. Allura bekk spiċċajna l-lista tal-kellima u niftħu is-sessjoni KHDI għand ħafna aktar ismijiet hawnhekk fil-lista milli nistgħu nisimgħu u minn kull grupp se jkun hemm persuna waħda l-ewwel ngħaddu għas-Sur Kelly. Jekk jogħġbok, Sur Kelly. Grazzi ħafna. Fid-dinja reali ma jkunx hemm bżonn ta' forzi ta' difiża, iżda d-dinja qed isir aktar u aktar perikoluża kif jgħaddi żmien, allura se jkun hemm bżonn ta' forzi ta' difiża fil-futur. Rajna aktar eh, libertà fid-dinja iżda wkoll fetaħ l-opportunitajiet eh, għal terroristi u għalek iridu nħarsu lejn ruol aktar wiesa għal forsi ta' difiża mod partikolari fil-ġlida kontra gangs terroristiċi li ħafna drabi huma marbuta ma' dana kollu. Per eżempju, sigaretti illegali fl-Europa li qed jintużaw qed nitkellmu dwar żewġ biljun sigarett. Hemm bżonn aktar forzi biex nelbu dil-problema. Bżonn ta' kooperazzjoni bejn l pulizija l-armata, eccetera, biex nelbu u nidġildu kontra terroristi u il-problemi li jistaw jkunu eh, marbuta ma' sigurtà. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa naddos Signora Smolkova F'dawn iż-żminijiet, eh, fi żminijiet ta' kriżi meta l-Istati Membri kollha qed jippruvaw inaqsu l-infiq tagħhom, ovvjament ma tant se jkun hemm fondi għal eh, politika ta' sigurtà u difiża għalhekk għandna bżonn ta' aktar pjanar u kooperazzjoni sabiex il-fondi jintużaw b'mod aktar adekwat u naqsu l-ineffiċjenzi fil-pjanar tal-CSDP. Eh, xenofobija, terrorizmu qed jiżdied fl-Ewropa u bekk CSDP u aktar importanti minn qatt qabel f'dan iż-żmien. Ina favur CSDP iżda nemmen li wkoll għandna bżonn kontroll koordinat ta' komponenti individwali tad difiża, pereżempju biex nevitaw Eh, l-abbuż ta' ġbir ta' informazzjoni tal-intelligenza. Kenna każijiet fejn per eżempju l-kompetenzi ta' mm, eh, armata kienet tużata b'mod ħażin u sofrew iċ-ċittadini fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, naddu għal-Sinjur Bilbao. Sinjura Bilbao, anzi. Sinjura Ashton, grazzi. ħafna fost il-successi tijak inti tkellimt dwar titjib fil-pjanar u l-ħidma fil-Horn of Africa fl-Oċean Indjan, il-flotta tal-sajt ta' tuna eh, kien l-rwol importanti ħafna u dawn il-punti eh, dawn il-bastimenti qed jiġu attakkati propju mill-pirati wkoll kien hemm operazzjonijiet hemmhekk fejn eh, dan approvat mir rezoluzzjoni Iżda hemm problemi l għaliex dawn ma jistawx ikollhom l-armamenti eh, abbord il-bastimenti biex jipproteġu lilhom infushom minħabba li l-awtoritajiet Afrikan mhux qed jippermettulha. Allura permetti li nistaqsik inti x'iksibt biex jittejjeb is-sigurtà tal-bastimenti Ewropej li huma fl-Oċean Indian. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. Grazzi naddu għassul Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi. Xtaqt nistaqsi propju l-istess eh, fuq il-Sinjur Ashton fuq il ftajim bejn is-sur Papandreu, is-Sinjura Merkel u s-sur Sarkozy illi semma fil-European Voice u kien hemm ftehim tal-armamenti eh, li involvi biljuni ta' euro u qed nara li s-Sinjura li mhix qed tismani iżda tista' tirrispondi, tista' tispjega eh, dan il-ftejm ġdid li qed isir fi żmien meta eh, tisir ħafna tnaqqis fil-budget sas-sena d-dieħla il-programm ta' difiża qed jiżdied bi 18% u dak tan NATO bi 15% dan huwa skandlu. U dan se jkollu konsegwenzi serji ħafna. manipulazzjoni għaddejja bħalissa minn numru ta' kumpaniji, kumpaniji Ġermaniżi u oħrajn f'pajjiżi differenti. Signor Ashton, x'inhi r-risposta tiegħek? Kif tista' tgħinha sabiex inneħħu dawn il-problemi? Sabiex ma nidħlux aktar fil-problemi li diġà għandna. Grazzi. Grazzi, is-Sur Ferreira. Grazzi ħafna, Sur President. Din hija xi ħaġa li tħassibni iżda hija xi ħaġa tajba li qed nisimgħu dan id-dibattitu. L-istess sinjuri li qed jiddefendu t-taxxi fl-Ewropa għabbażi ta' difiża, l-austeritajiet, l-aġġustamenti jekk imsejħa, e, tneħħija fil-setturi tas saħħa kif nafu dawn l-istess persuni issa qed jiġu jgħidulna li rridu niżviluppaw il-kapaċità militari tal-Ewropa. U eh, l-austerità budgetarja m'għandix taffettwa s-sigurtà u d-difiża komuni. Eh, għanna bżon aktar kooperazzjoni man NATO bħalma smajna s-sena li għaddiet fis-summits l-setturi tal-armamenti għandhom jimxu dan kollu skont it-trattat tal-Lisbona. Dawn huma kollha wirjiet ta' kemm is-sistema kapitalista hija perikoluża. U dan juri wkoll li l-ġlieda għal paċi hija waħda li aħna għandna naħdmu għaliha flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Sinclair. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, ġurnata il-lum li il paj pajjiżi qed jirċivi ħafna kritika, jiena ma naqbilx mal-fatt met li smajna nafu eh, fl-Afganistan x'qed jagħmlu truppi eh, tal-Renju Unit u m'hemmx il-Ġermaniżi l-Lussemburgu eh, l-Italjani dan mhux qegħdin hemm għalhekk intom għandkom l-ebda dritt li tiddiskrivu dawn il-forzi tagħna bħala il-forzi forzi ta' l-Unjoni il-forzi Ingliżi Brittaniċi huma biss jirrispondu biss il-maestra tagħha ir-reġina. Jekk ma tistawx laqqas biss taqblu fuq il juro kif se taqblu fuq affarijiet komplikati li għandhom li xaqsmu ma' sigurtà Sinjura, għax Ashton pala eh, trezorri li inti kont ta' CND meta qed titkellem fuq il- ma' nazzjonijiet li għandhom l-armi nukleari, kif ta' tazzarda inti titkellem dwar kollox? il-fat li semmaw in-nies li konna Ewropa minar nukleari naħseb inti ma tantx ħadd gost, inti m'intix kompetenti biex tagħmel dan ix-xogħol qed tagħmel hawn. Grazzi ħafna, Sinjura Ashton, jiena naqbel kompletament mal-kollega Lisek u rapport pooling and sharing mhux biss xi għażla ma bil-fors li nirrikorru għal pooling and sharing. Il-fatt li niżguraw l-kapaċitajiet militari tagħna huwa billi nikkoperaw flimkien. Simulators jistgħu jintużaw aħjar u jista' nużaw iktar minn 16 il-ajruplan Araw kif jagħmel in-NATO fil-pooling and sharing kooperazzjoni marittima bej il-Renju Unit u Franza, per eżempju, fej għanna eh, kooperazzjoni mill-qrib bejn iż-żewġ pajjiżi. Em, u kol trasferiment ta' kompetenzi l struttura komuni. Għalek irridu naddattaw irwieħna naraw kif nar għal-trasport, il-helikopters, il-sorveljanza marittima, il-trasport marittimu, nkunu iktar effiċjenti f'dawn l-oqsma kollha. L-aħħar u mhux li nanqas ejja nisimaw l-issur skine. Minuta, Sinjur. Sur President L-għennet nifraħ il-rapporter Peress li l-GDP qed eh, jonqos eh, fl-Ewropa, anki l-budget ta' diviża se jonqos, iridu dini ħaġa li se tibqa' magħna. Il-fatt li hemm tnaqqis eh, fil-budget se nidħlu hawnhekk f'nażba li laqqas biss l-impenjiet tagħna ma nkunu nistgħu nonoraw. In-nazzjonijiet waħedhom mhumiex f'sitwazzjoni industrijali li jistgħu jaħdmu waħedhom teknoloġija, innovazzjoni, hemm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 naraw li jkunu possibbli għal kulħadd. Peress li l-Ewropa u kontinent speċjali, speċifiku li ra ħafna gwerer, jiena naħseb li l-sigurtà komuni verament għandna nikkonsolidawa dak li smajna minant is surven Orden li n-NATO biss jista' isolvi l-problemi kollha anki fuq il-bürokrats u u kien staff officer li kien involit fil-kem fin-NATO um, anki fil-Kommissjoni anki sakemm ġifri nispera li damu joqgħodx jikkritika biss imma li għandu wkoll il-dettalji fuq il-Wikipedia li huma korretti. Manna, le, man nixħin biex niddeċudu dan is-suġġett Ejja, nissimaw l-rapporter, il-sur Eliza, għandek zoċ minuti. Grazzi. Um, President, fil-osor għan itkellem, President ma tanċanna ħin, l-għonet jena nishtiq nir-ingrazzja l-kulħat għal-kommenti kolla l-ismajna dawk li huma pozittivi u anki il-punti ta' kritika mawx, perf mawx perfezzjoni, ħatmu perfett. Jekk aħna niġbru l il-kummenti kollha l ismajna forsi nistaw nikdbu rapport ġdid bihom tant hemm idejati varjaw diverġenti li huma wkoll interessanti inkwantu għal difiża ta' l-Ewropa għalhekk jiena nirrealizza li r-rapport tiegħi mhux se jsolvi l-problemi kollha. L-unika intenzjoni li għandijin hija li nitħaddet dwar ċertu affarijiet prioritarji anke fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja. Jiena rrid inħares lejn il-kriżi mill-perspettiva tad-diviża. Mod ġdid sabiex nkunu nista' nidentifikaw kemm l-isfidi, kemm it-teddid, kif ukoll l-okkażjonijiet. Jina naħseb kulħadd isu qed jaqbel mal-affarijiet ċentrali tal-, tal rapporti għaj ġifiri li d-difiza ma rridux intu għal-ġemp. ħafna saqsowni min qed jindirizza dan ir-rapport. Ma naħsibx li l-messaġġ prinċipali huwa indirizzat lejn is-Sinjura Ashton. Anki jekk inti sinjura dejjem inti tajtna appoċ, imma il-rapport għandu jiġi indirizzat jina eh, nishtiqu li jħadu jgħatu kasu l-istati membri, l-parlamenti nazzjonali. Hemm bżonn li aħna nikkooperaw mal dawn il-gvernijiet li jkollna wkoll dialogu biex nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, grazzi rapporter. Is-sur Lisek tant kellu um, Is-Sur eh, Van Orden eh, kjoġbok għandek il-mistoqsija. Eh, Jiena nixtieq nirribatti dak li semma Sur Skinner. Jiena gburi ngħid li għandi esperjenza ta' 30 sena bħala uffiċjal militari fil-arfrizzi marti tal-reġina u kont ħdimt f'ħafna partijiet tad-dinja. Iva, meta tlaqt l-armata u tħalt fil-politika, waqt li kont qed nistenna biex jitbattal siġġu, Jiena ħdimt ukoll fil-Kummissjoni Ewropea għal qasir żmien u tallimt ħafna hemmhekk ta' kif taħdem il-Kummissjoni u lili tatni esperjenza tajba ħafna għal xogħol li hija tinwetta issa. Grazzi ħafna. Grazzi Semaw issa minant is-Sinjura Ashton, rappresentant Oli tal-Unjoni Ewropea. Thank you very much, Mr. President. Well, um, honourable members, this has been an... Mela, onorevoli membri, jina naħseb dan id-dibattitu kien wieħed interessanti u importanti. Għax meta wieħed iħares l-sitwazzjoni l għada ekonomika u sitwazzjoni li jsibu fi ruwieħhom mill-istati membri, verament għandna bżonn diskuti ta' kif nistgħu aħna nkunu nirrispondu mlaħjar aħjar mod għal problemi tal-kriżi u anki t teddida tas-sigurtà bħala istituzzjonijiet, bħala deputati tal-Parlament, bħala nazzjonijiet, naħseb li intom taqblu miegħi li eh, dawn u diskussjoni li kolli ma' segretarju ġenerali ma' Sur Rasmussen għan NATO u jena eh, nħu sem eh, fil-komitati tal-difiza u anki tal-affarijiet barranin magħhom għan NATO. Aħna l-edeja dejjem hija li nsaħħu x-xogħol ta' bejnietna. U tajjeb li niftakru il-missjonijiet li aħna qegħdin imdaħlin fihom u kif jaħdmu b'mod effettiv ma' dawk li diġà qegħdin joperaw fis-settur, ovvjament ukoll inkluż in-NATO. Ejja nfakkarkom ftit li għandna missjonijiet ta' monitoraġġ fil-Ġorġja, bħala eh, riżultat ta' dak li ġara minn Russja fl-2008 fawissu. Għatem minn nies li baqaw hemmhekk sabiex l-affarijiet imorru tajjeb fuq il-frontieri u n-nies jistgħu jaqsmu minnaħa għall-oħra l-iktar mod normali. Mint semma wkoll il-Horn of Africa, l arn tal-Afrika, il-fatt li x-xogħol li tagħmel l-Atalanta mission l-expertise mill-helikopter helicopters, il-bastimenti li jaħdmu flimkien li huma l-Ingliżi ta' Northwood li huma eh, meta qudiem hemmhekk l-Ammiral Potts li huwa responsabbli għandhom rwol importanti ħafna sabiex l-ikel jasal għanti nis li għetmutu bil-ġuħ. qegħdin jgħinu il-pajizi eh, li verament qegħdin jidġildu kontra l-praterija fil-kosta tagħhom kif qed jinħatfu n-nies u anki id-dannu li qed isir turizmu f'dawn l-inħawi dawn huma kollha affarijiet importanti fejn l-Unjoni Ewropea għandha xtati bħala kontribut. Mhux tagħmel ix-xogħol tan-NATO imma tagħmel ix-xogħol jitfid man-NATO pal eżempju, sta ngħidilkom għarax qed jiġri bħalissa fil-Kosovo bil-Eurolex bil-iju sabiex dejjem aħna eh, nrażlu l-vjolenza li nsibu fil-tramontana tal-Kosovo. It-Third Response Unit qed nitkellmu fuq operat internazzjonali b'ħafna problemi il-problemi bej Serbja u l-Kosovo Ovvjament ridna nagħtu risposta internazzjonali u l-istati membri eh, bliktar mod eh, blikbar rida tajba rridu jagħtu kontribut tagħhom biex jagħtu dan is-support din dan l-appoġġ. U differenti mix-xogħol li tagħmel il nato Imma aħna naħdmu 8 feet man NATO meta konna qegħdin naraw kif stajna aħna l-blaħjar mod naħdmu fil-Libja fil-waqt il-kriżja. Ovvjament in-naħa ta' kienu il-militar imma kellhom bżonn oħrajn biex l-assets u tip ta' tamir, per eżempju, ta' kif dejjem u jgħet ikun jista' jagħti l-għajnuna monetarja. Għalhekk dawk li huma maħazmin bix-xogħol forsi jisir eh, isir darbtejn nista' ngħidilkom li mhux hekk fil-fatt isir aħna naħdmu jtfid ma NATO narawx fiex nistgħu ngħinu aħna. M'għandix fej infakkarkom li jekk intom tarawx qed jiġri fil-pajjiżi fejn aħna noperaw hemm ħafna xi ħassibna, speċjalment meta ltqajt mal-Ministri tas-Saħel dan l-aħħar huma qed iqisu l-approċċ strateġiku ta' kif aħna qed ngħinuhom imma huma l-iktar mħasbin huma dwar il-terrorizmu, l-armamenti li qed jgħaddu mill-Libja għas-Saħel biex jaraw li hemm ikel għall-popli tagħhom. Iġifieri aħna il-kontribut tagħna sigurta jgħinhom. l-Aġenzija Ewropea Difes qed taħdem ukoll mal-NATO sabiex nkunu nistgħu nappoġġjaw pereżempju n-nies li jaħdmu n-nistanna li jaħdmu fl-Afganistan f'partijiet oħra tad-dinja. Jekk inti tara kif tista' tidentifika fejn jistgħu jinstabu l isplussivi minu resp minu responsabli għal dawn il-bombi jekk inti jirnexxilek tara fċertu affarijiet kun tista' dejjem issalva l ħajjiet tan-nies. Ġifri l-expertise hija importanti. U jekk naħdmu id fit inkunu qed inkunu nużaw aħjar il-ħin, l-isforzi u risorsi. Jiena naqbel ma dak li semmaw l-importanza tad-difiża permezz tal-internet. U il-deputat segretarju ta' difiża talbuna li naħdmu magħhom l-Amerikani f'dan il-qasam. Ġifiri, dan il-nafu li l-internet ma jafx frontieri u il-fat li jeżistu l-outlets, jeżistu negozji, jeżistu l-fabriki u naraw li jkunu hemm ħafna pajjiżi mdaħla f'ċertu katina Eh, fl-Unjoni Ewropea. Dalek tajjeb li l-Unjoni tkun imdaħla f'dawn l-affarijiet. Biex nagħlaq, l-ewwel net nixtieq ngħid li naqbel ma dawk li qalu li rridu nagħmlu ħafna xogħol ta' biex nevitaw ta' prevenzjoni, medjazzjoni, nużaw ir-riżorsi sabiex aħna nevitaw il-konflitti, naraw li ma jseħħux naqbel kompletament minn għandu dawn l-idejat. U dan jikkumplementa u koll ix-xogħol li t mod ieħor. Naqbel ukoll dak ma dak li ntqal għal fat li ridu nejnu dawk in-nisa u l-ġil li qegħdin fuq il- post fejn jem il-konflitti. U f'dan iż-żminijiet tal-miliet jiena konxja li għandna ħafna nistana li qegħdin jaħdmu f'postijiet ta' konflitt taraw fl-Afganistan kemm ix-xogħol ta' nistana huwa siwi jiena gburija ħafna. U biex nirrispondi Sinjura Dotz, mistoqsija speċifika, naraw li dawk li qegħdin jagħmlu xogħol fejn qegħdin waħidhom fal-pajjiżi tal-Afganistan kunu eżattament sfortunatament ja nafu li x'qegħdin jagħmlu u ngħidilha li naqbel magħha li għandna niżguraw dawn il-dispożizzjonijiet għalihom. Grazzi ħafna, Sinjura Ashton, Viċi President tal-Kummissjoni, u bekk dan id-dibattitu nistgħu oħ fuq ir-rapport li sekk